ċettabli legalment. Grazzi, grazzi, President. Qabel ma nifqu għal pawza tal-li kellina għandi xi avviżi, ċevejt rikjesta mill-grupp Alde biex aħna naħtru lil Vincenzo Jovine bħala membru tal-Kumitat tal-Kontroll tal-Budget huwa ser jieħu post l-Onorevoli Gian Marija Uġġas. Gian Marija Uġġas huwa membru fil-Kumitat tat Trasport u Turizmu se jieħu post l-Onorevoli Vincenzo Jovine ħadd joġġezzjona, ħadd ma joġġezzjona, mela għalhekk din ir-rikjesta tiġi approvata.